Xarajn ilu, Razan Zajtuni, nħatfet, jina referejt dwar dan fuq bosta il-gruppi armati ħatfu lila u r-raġel tagħha attivisti e drittijiet tal-bniedem ħatfu għafduma zona kontrollati mir rebelli f'Damasku. Issa Sinjor Zajtuni u l-persuni l-oħra maħtufa ebu manna lebda ħbar dwarhom u fisem il-Parlament Ewropew nitlob sabiex dawn in-nies jinħedfu mill-aktar fis possibbli. Fl-2011 hija rebħet il-premju Sakharov għal paċi u ġlida l-paċi fis sirja hija ġiet medda mill-gvern u ribelli fl-oppożizzjoni. Hemm ħafna persuni li jinsabu fis-sitwazzjoni tagħha sa mill-bidu tal-gwerra ċivili persuni li ġew torturati u nbatu l-ħabs. In-nisa u tfal ta' kull età qed jiffaċċjaw dan id-destin nistgħu naraw bosta xhieda ta' dawn l-attivitajiet u dawn l-armi tal-gwerra li qed jintużaw aħna nikkundannaw dawn ir-reati kontra l-umanità bl-aktar mod ħareġ possibbli. Ftit tal jum ilu, sinjuri, kena l-jum internazzjonali tan-nisa. Aħna irridu niżguraw illi l-Unjoni Ewropea tappoġġa l persuni l-organizzazzjonijiet illi jgħinu lin-nisa li għaddu minn din it-tip ta' trauma sabiex jarġaw jibnu ħajjithom. Persuni li jitħallew fidejn dawk illi wet u reat kontrijom u għanna bżon ta' rapportar ta' din il-violenza. Din nitolbu għal darbuħra sabiex tinħeles il-premju, il-rebiħa tal-premju Sakarov. Issa għanna l-avvizi Sinjura Barraċċu 28 ta' frar 2014 ġiet maħtura bħala membru tal-gvern Taljan, sur Klaus Heinelin mill-ewwel ta' Marzu 2014 ġie maħtur bħala membru tal-Qorti